student Ma tlabx nitkellem, forsi għaw xi konfuzjoni. Grazzi. Tajab ħafna mela nistaw nagħlqu hawnhekk din il-sessjoni tal women uh, minute speeches issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa ir-rapport ta' Sur Svensson l-iżvilupp permezz tal-kummerċ. Is-Sur Svensson. Grazzi, President. Il-kummerċ internazzjonali fil-fatt għandu rwol għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw dan huwa ovvju naħseb li l naqblu aħna nafu wkoll li l-globalizzazzjoni fil-fat jistaw jibbenefikaw pajjiżi li għedin jizviluppaw u għandaw kol eh, għandhom jibbenefikaw pajjiżi li għedin jizviluppaw dinja l missjoni tana, responsabilità tana biex naraw li fil-fat dan iseħ. Hemm vantaġġi iżda wkoll hemm riski. U għal daqstant huwa importanti ħafna li jkun hemm kummerċ integrat internazzjonali li jisseħ mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u rridu naraw li dan isseħ. Issa jekk ikun hemm kummerċ ħieles ovvjament ser ikun hemm iktar żvilupp xi kultant l ajnuniet u il-kummerċ ikunu f'kontradizzjoni min jgħid li jrid ikun hemm kummerċ u mhux għajnuniet, iżda din tuni ħażina u importanti li jkollna kummerċ u ajnuniet li jimxu id fit. U għal daqstant, iż-żewġ opinjonijiet għandhom jinaqdu fl-imkien u nippruvaw insibu eh, din il-kapaċità f'dawn il-pajjiżi foqra aħna nħossu li l-għajnuna ta' żviluppija wkoll meħtieġa. President, jiena naħseb li aħna l kol nistaw naqblu li dan għandu x'jaqsam mal-paċi fil-futur u għal-dastant ma nistawx ninsew jew nirminaw dan il-fattur. Aħna għanna nenfasizzaw dan kollu f'kull kuntest. Jiena naħseb ukoll li relazzjonijiet kummerċali ma' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għandu jkollhom attitudni differenti minn naħa tagħna fl-Unjoni Ewropea. Irrid ikollna msieħba indaqs msieħba kummerċali ndaqs. U naraw ukoll li dawn l-imsieħba ma jiddependux biss fuq uh, riżorsi naturali u l-kun jistgħu jikkompetu magħna fuq l-istess livell. Din hija fil-fatt missjoni li mhux dejjem aħna naċċettaw hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Aħna rridu nipreteġu l-industrija tagħna, ovvjament. President, jiena nixtieq ngħid li huwa ferm importanti li aħna um, niġġieldu għas-solidarjetà anke fix-xogħol ta' kuljum tagħna u fil-relazzjonijiet tagħna kummerċjali. Irridu wkoll nenfasizzaw il-fatt li ehm, f'dawn ir-relazzjonijiet kummerċali nistgħu niġġieldu għad-drittijiet tal u nassikuraw li ma jkunx hemm ehm, xogħol ehm, ta' tfal. E, ovvjament il kummerċu huwa ta' benefiċċju għall popolazzjoni kollha u ma tkunx biss ta' benefiċċju għal nies li qegħdin f'żoni urbani iżda għandha tibbenefika wkoll lil nies li qegħdin eh, fil-kampanja fil nisa u tfal ukoll li spiss għandhom bżonn ta' għajnuna partikolari ta' appoġġ speċjali mod partikolari fil-politika kummerċjali. Nixtieq insemmi il-politika u l-koerenza l-iżvilupp. Aħna mpenjajna ruħna bisieħ għal-fat li il-politika kollha l-agrikoltura sajt għandhom jikontribwixxu għall-iżvilupp reali fi pjata tad-dinja u għandna m'għandniex ninsew dan fix-xogħol prattiku tagħna. Irridu nsemmu dan ukoll meta jkun hemm rapport speċjali hawnhekk quddiem il-Kamra, grazzi. Grazzi ħafna Sur Svensen. Issa ser nibdew il-proċedura tal kdi l-ewwel kellim, is-Sinjura Bazescu. il-politika kummerċali hija fil-fatt strument ta' vantaġġ għall istati membri kif ukoll għall imsieħba tal-Unjoni Ewropea għalfejn l iskambi kummerċali ma' pajjiżi inqas svilupati eh, hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha tikkoraġġixxi diversifikazzjoni tal-ekonomiji ta' dawn il-pajjiżi u l-integrazzjoni tagħhom fis-suq globali għal sant għandna nevitaw ġurisdizzjonijiet li eh, jagħmlu ħsara lill kummerċ biex bekk nippermettu pajjiżi foqra biex kunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu mill-vantaġġi kompetittivi tagħhom għajnuna għal kummerċ għandu uh, jgħin il-pajzi għedin nizviluppaw l-isforzi taħħom biex kunu jistaw jipromovu kummerċ lokali. Fl-istess ħin jena nemmen li huwa importanti ħafna li ikkonna natu għajnu niet l-investimenti um, barranin uh, għalli huma importanti ħafna xol sostenibli, għatkabir sostenibli jgħinu l-spiritu ta' teknoloġija u joħol iktar xalijiet u għalda santu importanti ħafna l-izvilup, grazzi. Grazzi ħafna jisana għadu Signora Nikolesku. Is-Sur Nikolesku. Grazzi, President. Nixtieq eh, nifraħ li rapport għax-xogħol tiegħu u jiena nemmen li dan ir-rapport imur li l-inwis fċertu aspetti u nispera li dawn l-aspetti jiġu eliminati għada waqt il-votazzjoni tagħna ir-riżoluzzjoni diskutu l-affetti negattivi tal ehm, politika agrikola, politika komuni agrikola u Naħseb li jridu nkunu iktar prudenti hawnhekk meta nitkellmu dwar dan is-suġġett għaliex l-agrikoltura fil-fatt qed issir qisu eh, l-għadu hawnhekk għaliex qed toħloq with eh, emissjonijiet jew inkella li tagħmel wis eh, jew ftit wis biofluids etc. Insomma jien għandi riservi tiegħi f'paragrafu 6 u 35 grazzi ħafna. Naddu għas-Sur Ferreira. Grazzi President. Dan id-dibattitu fuq il-promozzjoni tal-kummerċ jew inkella promozzjoni tal-iżvilupp permezz tal-kummerċ għandu jitratta l-effetti tal deregulation ta' kummerċ dinji u l-effetti li għandu fuq pajjiżi li niżviluppaw. Kummerċ ħieles għandu effetti ovvjament fuq ċertu l-ugwaljanza, aktar taxxi, diversifikazzjoni tal-ekonomiji iktar dipendenza per eżempju fuq il-materja prima li ser din hija ta' importanza kbira għal dawk barranin għal barranin. Huwa importanti ħafna li nqisu l-komplementarità fil-kummerċ u fuq kollox irid ikollna iktar kooperazzjoni fil-qasam tal-iżvilupp biex bekk pajjiżi individwali kunu jistaw jiżviluppaw mod ġust U importanti wkoll li pajjiżi kbar Ewropej ikunu ġusti fil rigward ta' dawn il-pajjiżi u mhux ġusti biss lejn il-kumpaniji kbar. Grazzi. Signora Morvaj, grazzi ħafna fil-kuntest tal-kummerċ internazzjonali ma' pajjiżi għedin niżviluppaw jiena nixtieq nistaqsi x'inhu eżattament x'inhi l-opinjoni uffiċjali tal- eh, tal-Kummissjoni u wkoll tar-rapporter fil rigward tal-prinċipju tal-sovranità tal-ikel li huwa dritt tal-mwiet mid-drittijiet tal-bniedem għandkom xi rabtiet uh, ma' Nazzjonijiet Uniti fuq kwistjonijiet tal-ikel, sovranità tal-ikel l-idea hija din li kull pajjiż, kull komunità għandha dritt li tipproduċi uh, l-ikel tagħha u il-konsumaturi lokali għandhom id-dritt u koll li kollom aċċess għal ikel li huwa prodott um, fil-post lokalment. Aħna qegħdin insegwu uh, dan id-dritt jew le, grazzi. Grazzi nadu sur Mikolaxik. Grazzi ħafna, President. Jina nemmen li il um, din il-kwistjoni jar motta kif insolvu l-kwistjoni tal-faqar. Per eżempju, l-kwistjoni tal-tkabbir ekonomiku f'pajjiżi li qegħdin jiġġieldu b'dan il-livelli ta' faqar. Kieku l-Unjoni Ewropea ma tgħinx lil pajjiżi li iktar foqra, Eh, din ma tkunx qed tirrispetta l-valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea. L-aħjar mod ta' kif ngħinu lil dawk li inqas fortunati u ovvjament permezz tal-kummerċ, iżda ovvjament hemm ukoll xi xi problemi. Waħda mill-problemi hija il-korruzzjoni u wkoll l atteġġament tal-multinazzjonali li lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ma tistax tappoġġa reġimi korrotti u il-business partnership huwa l-aħjar mod ta' kif niġildu l-korruzzjoni. Problema oħra u kwistjoni oħra hija fil-fatt il-negozji, eh, kummerċ ta' multinazzjonali jaġixxu modi differenti fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-aħħar kelliem huwa Sur Kelly. Uh, Grazzi. Il-kummerċ huwa importanti ħafna għal um, għal tal tal-bnedmin u ovvjament dejjem nisimgħu ħafna iktar fil-Parlament Ewropew dwar il-kummerċ mod partikolari dwar l-iżvilupp ta' ftehim ta' kummerċ ħieles um, meta ma kienx hemm wisq progress fil-WTO u ħafna minn dawn il-ftehim kummerċali dejjem qegħdin jitjiebu meta iktar ma jgħaddi żmien meta l-Kummissjoni telef il-problemi li kellha fil-passat qed tagħmel titjib u nisperaw li naraw ikun hemm impatt tajjeb ma' dawn il-pajjiżi qed nittrattaw kif tkellmu wkoll ċertu kelliema isemmew il-sistema situazzjoni politika f'ċertu pajjiżi, ovvjament hemm il-kwistjoni wkoll ta' korruzzjoni. Iżda fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nagħmlu progress bil-mod il-mod u hemm diffikultajiet mod partikolari fl-agrikoltura. l klawżoli ta' reviżjoni nkunu ta' importanza kbira biex insolvu dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna so biex nikkonkludu issa nixtieq nitlob lis-Sinjura l-Kummissarju Cruz biex titkellem. Grazzi ħafna, Sur President. fissem il-Kummissjoni jiena nixtieq ningrazzja ħafna lill-Kumitat, speċjalment lill-rapporter, l-Sur Svensson, ta' dan ir-rapport. Il-kollega tiegħi jiddispjaċi ħafna il ma jistax ikun hawnhekk illum sabiex jiddiskuti ma'kom il-komunikazzjoni fil-qasam tal-kummerċ u jiena ħan nitkellem fissmu u ngħidulkom x'inhuma l-proposti f'dan il-qasam tal-politika. Qed nagħtu attenzjoni partikolari għal faċilità multilaterali fil-qasam tal-kummerċ din nippruvaw noħorġu wkoll bi proposta l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-sorsi responsabbli li għed mill-punti li kienu ndrizzati f'dan ir rapport nixtieq nitkellem fuq ċertu kwistjonijiet li jissemmew fir rapport li naħseb li intu għablu miegħi dwarhom. L-ornet il-kontribut pozittiv tal-kummerċu tal-investiment f'dak li għandu x'jaqsam tkabbiru l-iżvilupp kif qed jingħad fil-komunikazzjoni l-ebda pajjiż mar nixxielu jilħaq tkabbir fuq perjodu twil ta' żmien mingħajr ma jkun hemm politika tajba u soda u sistema ta' tmexxija li hija tajba u effettiva din hija wkoll xi ħaġa li tmur tfid mal-koerenza politika li aħna naħsbu li hija importanti ħafna. It-tieni ħaġa jiena naħseb li l-politika kummerċjali verament għandha bżonn ta' iktar eh, partijiet interessati aħna dak li nagħmlu permezz ta' ftehim kummerċjali li huwa li noħol noħolqu qafas sod ħalli bekk nippermettu lil kulħadd li jaħdmu flimkien b'mod sostenibbli naħseb li dan huma ftejn eh, ftejn kummerċjali li għandhom ħafna seta' minn banda dawn huma pożittivi ħafna ġifieri ftejn kummerċjali nistaw li huwa pożittiv ma jistax isolvi kull problema, iżda u importanti ħafna relazzjonijiet. Iżda Umbat huwa x-xogħol tal-istituzzjonijiet li jikkontrollaw jerġgħu jħolqu qafas fejn ikun hemm bżonnu. U jiena naħseb li kull part interessata għandha kontribuzzjoni xtati mill-kumpaniji, mill-gvernijiet, konsumaturi kif ukoll dawk iċ-ċittadini li huma interessati. Jiena naħseb li din għandha x'taqsam ukoll ma' solidarjetà Eh, f'dak li għandu xaqsam l-ikel, prodotti tal-ikel, da ħajkun diskuss ukoll fil-kuntest tal-laqa ministerjali tad-WTO li ħasseħ f'Bali fl ħarġa din is-sena. Il-Kummissjoni għad tkun preżenti għal dawn id-diskussjonijiet f'Bali wkoll u aħna naħsbu li fil-fatt issa ninsabu f'sitwazzjoni ħafna ħjar minnaħa tal-Kummissjoni. kummissjoni milli konna fija meta bdejtu tfasslu dan ir-rapport. Aħna għandna wkoll offerta kummerċjali illi dejjem tqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-pajjiż li aħna nkunu eh, beħsiebna illi nikkonkludu f'tejn miegħu. Pereżempju il- dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu mal-Amerika Ċentrali, din hija xi ħaġa speċifika dan ir-reġun, ġifieri aħna qegħdin nifukaw skont ir-reġun, skont il-bżonnijiet u aħna nafu li s-sitwazzjoni bidlet ħafna mis-snin sebgħin meta aħna konna e, bdejna bil-preferenzi unilaterali tat tariffi u nixtiequ nifukaw ukoll fuq dawk il-pajjiżi li l-iktar li għandhom bżonn għajnuna f'dak li xaqsam l-iżvilupp. It-tieni ħaġa jiena naħseb li din għandha ħafna validità wkoll anke f'dak li għandu xaqsam il-ftehim ta' sħubija Ewropea. L-offerta tagħna hija ġeneruża ħafna naħseb li hija flessibbli wkoll u għedha tħares dej il-pajjiżi tal-ACP tal-Paċifiku tal-Afrika tal-Karibew b'mod ġust ħafna aħna irnexxilna illi fil-fatt nagħmlu ħafna progress grazzi għal dan il-mandat li jingħatalna u xorta waħda aħna nibqgħu dan illi nixtiequ nikkonkludu dawn in-negozjati qabel ma jintemm il-mandat tal-din il-Kummissjoni. Jiena naħseb li f'dak li għandu x'aqsam mill-ekonomija diġitali nixtieq inserħilkom raskom minħabba li naħseb li l-kontinent Afrikan għandu eh, livell ta' teknoloġija mobbli ħafna ħjar b'tali mod li dan jista' jagħti jagħti ħafna benefiċċju lil kulħadd fil-kontinent Afrikan. Din hija l-ħolma tagħna l-Afrika. U jiena naħseb illi fil-fatt nista' nikkonkludi billi nsemmi drittijiet tal-bniedem nixtieq illi nfakkarkom illi l-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea qiegħda bħalissa tkun infassla u nżommu fl-istessin nżommu eh, u d-dimajnina il-prioritajiet tagħna u anka l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna Signor Kommissar, jiena nixtieq illi issa nħabbar illi dan eh, il-punt huwa issa diskuss u l-estu għan id-diskutu, eh, skużawni, għadan il-futaw f'nofsinhar.